l-Unjoni Ewropea ħatibqa dipendenti fuq l-importazzjoni u l-importazzjoni ta' proteina. Grazzi ħafna, Senjura Kommissarju. Bekki konkludejna d-dibattitu tagħna u għada f'nofsinhar nkunu qed nivvotaw fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq dal-punt fuq l-aġenda. Kollegi, niltaqa' għada it-tlieta il-8 jum ta' xar ta' Marzu il-seduta ta' fed medesa